Hello, good afternoon. Um, Nsellem il-kulħat. Nilqakom għal din il-laqa tagħna tal-lum. L-ewwel brabta ma l aġenda għanna xi tibdiliet fil-konfront tal-abbozz. L-ewwel brabta ma' punt 11 dwar il-proċedura ta' notifika ġifiri il-votazzjoni ġiet spostjata għall-laqa tal-4 ta' Diċembru. Imbagħad punt 20 dwar il-programm ta' difiża maħsub biex jgħin il-kompetittività tal-Industrija Ewropea dan il-punt għall-10 20 għada. Jekk m'hemmx kummenti oħrajn, allura l-abbozz tal-aġenda jista' jitqies bħala adottat issa xi affarijiet ġenerali kif tafu din il laqgħa qiegħda eh, web streamed. E-meeting dan. Suppost irċivejtu il-ħarġa l-ġdida ta' newsletter tal-imko. U fl-aħħar net din il-ġimgħa għandna il-ġimgħa Afrikana fil-Parlament Africa Week proposta mill-President Tajani lan ta' din il-ġimgħa huwa li nżidu l-viżibilità tal-Parlament Ewropew fir-rankatura għas-summit bejn l-Afrika u l-EU, eh, summit li se jkun qiegħed fa' Bidġan fid-29 u 30 ta' Novembru. u wkoll l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat tagħna ta' Settembru u Ottubru ġalla darba m'hemmx oġġezzjonijiet jew jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sa tmiem il-laqa dawn mitqisa bħala adottati. L-ewwel punt li għandna fl-aġenda tagħna tal-lum huwa r-rapport fuq in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa fuq li jisi il-kodiċ ta' komunikazzjoni elettroniku Ewropew. il sinjura Hranzova eh, maqbuda fi traffiku ħaġa li tiġri xi kultant u allura se tasal aktar tard. Dan ifisser li rridu nistennew lill kummissarju Moskovici. Kummissarju kummana dal-waqt. <coughs> Nistennew sakemm ikun qiegħed fostna. Okay, so now that uh, we have... Uh... Mela, issa li għanna l-Komissarju maħna, nil-għawk maħna, grazzi ħafna tal-li postna. Qabel ma nadilek il-kelma, nil nilqa xi xi kollegi, s-njura eh, Hofstafler, eh, nittama li kellek ġurnata interessanti fil-Parlament Ewropew, grazzi ħafna l-Sur Moskovici nilqaw kal darboħra. L-iskop tal laqgħa tal-lum huwa biex niddiskutu l-progress tal-programm ta' ħidma tal kummissjoni u l-pjan ta' ġestjoni 2017 għall qasam politiku tad dwani u l-inizjattivi li jmiss u skambju wkoll dwar il-progress tal-files leġislattivi li diġà ġew ppreżentati mill-Kummissjoni u dawk li se jiġu ppreżentati dalwaqt fl-ambiti li jinteressawna hawnhekk fil-Kumitat u mbagħad skambju wkoll fuq il-prijoritajiet għal tmiem 2017 u l-2018 imbagħad anki brabta mal pjanar għat tmiem leġislattiv. Sur Moskovici għandek il-kelma. Grazzi, President. Vice President, membri. Għan nitkellem bil-Franċis illum. Wara l-Brexit, din se tkun il-lingwa tal-ju għal kulħadd ma ninsewx. Dġaj, insomma, l-lingwa ta' kulħadd. Ovvjament dan ngħidu fil-waqt li nirrispetta il-kollegi tagħna Britanniċi u Skoċċiżi wkoll. Kontent li qiegħed hawnhekk l-aħħar li tqajna f'Ġunju minn dak iż-żmien law kien hemm ħafna żviluppi fl-ambitu doganali u anki fil-ġlida kontra l-finanzjament ta' terrorizmu u t-tisħiħ tas-suq wieħed. Dan huwa Żmien tajjeb ġifiri għal aġġornament l ewwel net fuq id-dwani dan diskutajnieħ l-aħħar darba dan jinteressakom direttament lilkom fil-komitat. Dan huwa parti fundamentali tas-suq waħdini, xi ħaġa li ma tantx jafu għan-nies, però ma nistgħux naħdmu b'mod effettiv mingħajr ma jkun hemm regoli komuni meta niġu għall frontieri esterni tagħna. Dawn il-frontieri rridu nipproteġuhom mingħajr ma nagħmlu ħsara għall kummerċ barrani u dan huwa bilanċ li irrid isir anki mill-awtoritajiet tad dwana. Ir-regoli tad dwana rridu jiġu aġġornati regolarment b'mod li jkun jistgħu jaddattaw għal kuntest dejjem jinbidel tal-kummerċ internazzjonali. Hemm possibilitajiet għad kabbir f'dan il-qasam il-kummerċ, id-diġitalizzazzjoni, dawn ukoll se jgħinu il-progress li qed isir. Hemm bżonn ukoll li insemmu in-networks kriminali li kull ma jmur qegħdin isiru aktar makakki u din issir waħda mill-isfidi għal awtoritajiet doganali tagħna. Il-kodiċi doganali l-ġdid ukoll kif tafu l-anti jew huwa li jġeddet u jissimplifika l-proċessi tad dwana b'mod li jiġu adattati għal realtajiet tal-lum il-ġurnata. Ah, mbagħad hemm l-implementazzjoni wkoll eh, u jiena intenni rridati għaj tiegħi li nikkopera mill-qrib u bit-trasparenza sħiħa mal-Parlament Ewropew. Is-servizzi tagħna fuq talba tagħkom qegħdin iħejju status up bdejt ukoll fuq l-istat attwali tal-kodiċi. U qegħdin jinformakom ukoll dwar il-possibilità li wieħed jaddotta atti delegati b'konformità ma' artiklu 2 8 l-kodiċi jirrispondi għal bżonnijiet tal-Istati membri u għal bżonnijiet tal-kummerċ ukoll din mhix kwistjoni ta' burokrazija. Din il-ħidma hija marbuta wkoll mar realtajiet ekonomiċi u aħna nisimgħu x'għandhom xi jgħidu l-operaturi wkoll. Dan il-proċess ta' konsultazzjoni diġà wassalna biex nintroduċu xi bidliet minuri wkoll fil-konfront tal-pakkett leġislattiv li daħal fis seħħ fl-ewwel ta' Mejju 2016. L-Istati membri kellhom bżonn kalendarji realistiċi biex jimplementaw in-numru ta' sistemi tal-IT li nsibu fil-kodiċi dawn is-sistemi huma fundamentali u parti integrali tal-qafas leġislattiv intom konxi mill-komplessità ta' dan ix-xogħol l-ispejjeż marbutin mal-introduzzjoni ta' sistemi u ħareġ ċar f'dawn l-aħħar xhur li aħna għandna 17 il-sistema elettronika u ma jistax jiġu implementati bi sħiħ sa tmiem l-2020. U allura ma jagħmilx sens li nżommu ma' data li mhux se nirrispettaw il-Kummissjoni però edha tbassar li 80% tax-xogħol fuq is-sistemi elettroniċi se jkun mitmum sal-2020 u b'mod li nqisu tħassib tal-istati membri u rappreżentanti tad-dinja tal-kummerċ jidher li hemm bżonn li nittardjaw id-data ta' implementazzjoni għal xi sistemi mhux kollha għall għas-sena 2025 u allura emenda l-kodiċi se tkun ippreżentata fil-bidu tas-sena d-dieħla. Imbagħad tlabna emendi wkoll fil-konfront ta' l-atti delegati tal-kodiċi dawn ukoll se jkunu preżentati s-sena d-dieħla u nixtieq nisħaq għal darbohra li l-Parlament ovvjament se jkun konsultat kif xira brabta ma' dawn l-emendi u reviżjonijiet il-qafas leġislattiv preżentat mill-kodiċi għandu ħafna merti jissimplifika l-proċeduri. Hemm possibilitajiet akbar ukoll Eh, vizavi l-klijenti u jagħti l uffiċċji doganali ir-riżorsi meħtieġa. Id-direzzjoni tajba u rridu nkomplu għaddejn bija. Kontrolli fokati se jsiru aktar importanti anke jekk inqisu il-kuntest tal-kummerċ elettroniku u dan huwa sors kbir ta' żvilupp Jiena personalment ressaq xi proposti wkoll, speċjalment b'rabta mal-VAT biex nipromuovi il-kummerċ elettroniku fl-EU. Aħna nafu li hemm teddit ġdid ukoll bħal pereżempju il-prodotti falsifikati dejjem jiżdiedu fis-suq Ewropew għalhekk il-kodiċi doganali għal oħra jipproponi tmiem ta' dikjarazzjoni bikrija, evalwazzjoni tal-prassi wkoll u apparti minn hekk eh, hemm ukoll diversi sfidi marbutin mal-qasam elettroniku, kontrolli effiċjenti, kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet tad-dwana u tal-posta bil-possibilità li wieħed eh, jirrevedi l-kodiċi skont il-ħtieġa. Hemm suġġett ieħor importanti, ġifir il-proposta tagħna brabta mal-kontrolli ta' l-importazzjonijiet tal-beni kulturali fil-kontest ġeopolitiku attwali. Id-dwana tħarrisna wkoll minn theddid aktar vag, theddid aktar immedjat bħal terrorizmu internazzjonali. Għal darba oħra hawnhekk id-dwana diġà tilab rwol importanti fil-ġlida kontra n netwerks li finanzjaw terrorizmu. Aħna nafu li l-Konsil tal-Ekofin talab xi sena ilu li nniedu strateġija għal ġlida kontra l-finanzjament tat terrorizmu. Il-proposta ppreżentata lilkom illum tridu tqissuha f'dan il-kuntest. Nafu wkoll aħna li l-ISIS, id-Daesh, dawn iffinanzjati minn fost l-oħrajn il-beħ ta' affarijiet eh, minn siti arkeoloġiċi li jiddaħħlu b'mod illegali fl-Unjoni Ewropea. L-ellen minn din il-ġlida kontra terrorizmu, il-profit minn dan it traffikar u kol jikontribuċi għal kriminalità organizzata, ħasil ta' flus u evażjoni fiskali. Għalhekk il-Kummissjoni fl-Ulju li għadda adottat regolament propost li jimponi kontrolli doganali fuq l-importazzjoni tal-beni kulturali. Lan huwa sempliċi, hemm bżonn li inraznu l-importazzjoni ta' beni kulturali fl-Unjoni Ewropea dawn li nħarġu illegalment mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Dan din il-proposta se tagħti lill-awtoritajiet tad dwana possibilità li timblokka s-suq intern vizavi dawn il-beni bir regolament se japplika wkoll fil-konfront tal-żoni tal-freeports. Jekk nħarsu lura, aħna għanna limitu ta' 250 diġa applikat mill-Istati Uniti u validat u koll mill-OECD. Ma naħsibx li hemm bżonn li noħolqu l limitu tagħna meta niġu għal stat fejn hemm eh, limiti internazzjonali li huma aċċettabbli. Dan se jista' jgħinna wkoll biex intaffu l-pis amministrattiv eh, fuq l-amministrazzjonijiet mingħajr ma nxekklu l kummerċ fl-arti kontemporanja. Ma rridux nkunu restrittivi wisq. M'għandniex inxekklu l-iżvilupp tal- kultura tagħna dan ir-regolament huwa msejjes fuq tliet pilastri definizzjoni komuni ta' beni kulturali importati skont it-tip ta' oġġett, affarijiet bħal manuskritti, antiki, artifacts, abbażi ta' dak li ġissetijat mill-UNESCO. It-tieni net obbligi ġodda bħala dokumentazzjoni u r-referenza preċedenti tiegħi kienet għal UNESCO u mhux l-OECD jgħid il-kellim. Eh, dokumentazzjoni, kont qed ngħid, direttur ġenerali l-ġdid tal-UNESCO Franċiż eh, bil-ħaq. L-importaturi jrid ikollhom liċenzji għal dawn il-beni għal kategoriji oħrajn ta' beni kulturali mhux affarijiet bħala artefekti jew inkella manuskritti antiki, l-importaturi hemm bżonn li jkunu parti minn sistema ta' autoċertifikazzjoni fejn huma jistgħu jgħidu li dawn il-beni ġew esportati illegalment u l-aħħar pilastru huwa l-implementazzjoni. Bħal dejjem l-implementazzjoni hija kruċjali l-awtoritajiet doganali jistgħu jikkonfiskaw u jżommu dawn il-beni meta ma jkunx provat li ġew esportati illegalment. Din il-proposta leġislattiva se tkun qed issir flimkien ma' awareness raising u taħriġ għal personal ukoll. Il-professjoni mhux ġdida, però dan huwa qasam ġdid għal dawn l-uffiċjali ta' dwana u din se tkun żviluppata wkoll mal-UNESCO wkoll. Meta nqisu d-diversa tal-kbira tal-beni li jridu jikkontrollaw dawn l-uffiċjali tad dwana kuljum, hemm bżonn li wieħed itihom regoli u għodda moderni b'mod li huma jkunu jistgħu mbagħad jagħmlu l-kontrolli tagħhom bl-aħjar mod. Dan kien bħala introduzzjoni għall-iskambju tagħna insomma. Din l-inizjattiva l-aħħar waħda li semmejt xtaqt nenfasizza dan kollu huwa xogħol urġenti ovvjament. diġa' tkellimt ma' żewġ kumitati wkoll hawnhekk fil-Parlament u norbot fuq il-Parlament Ewropew issa b'mod li nkunu nistgħu nadottaw din l-inizjattiva malajr. Din xi ħaġa li tagħmel sens, xi ħaġa li hija ta' interess komuni l-inizjattiva bħal din. Militarment qegħdin nirbħu kontra l-Istat Islamiku, però il terrorizmu jibqa teddida serja għall popolazzjoni tagħna. U għaldaqstant nieqaf hawnhekk jekk għandkom mistoqsijiet għamluhom. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna Kommissarju. Jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lill membri tagħna. L-ewwel Roger Tun, jek joġbok. Pepe, grazzi ħafna għal dan l-aġġornament. Inti qed tiffoka ħafna fuq il-beni kulturali ħaġa tajba. Edin taħdmu ħafna u koll anke kontra l-Istat Iżlamiku din is-sitwazzjoni kera marbuta magħhom, però hawnhekk qegħdin nitrattaw ukoll il-Brexit ħafna nitrattaw il-Brexit u nixtieq nistaqsik minn perspettiva xejn differenti brabta mal-Unjoni Doganali wkoll forsi ttina informazzjoni dwar fiex wasalna fuq in-negozjati tal-Brexit u speċjalment fuq ir-riżultat possibbli tal-arranġamenti doganali post-Brexit u l-possibilità li nżommu l-arranġamenti attwali għal diversi snin wara l-Brexit ukoll, xi ħaġa taħra għalina din eh, bħalissa. U forsi kwistjoni oħra. Eh, fuq it-tassazzjoni, eh, parti mill-portfolio tiegħek it-tassazzjoni, speċjalment il-fatturi jew l enin tas-sistema ta' tassazzjoni digitali l-ġdida. Assu waħdieni xi li nitrattaw aħna Aħna l-kol kemm aħna naqblu li dan huwa importanti biex niżguraw li l-profitti tal-ekonomija digitali jiġu intaxxati b'mod xieraq kompetittiv u l-inizjattiva hija apprezzata ħafna minn naħa tagħna, però nixtieq nkun naf xiftit aktar jekk possibbli dwar il leġiżlazzjoni ġejjina u kif il-proposta għabbażi ta' CC tibi kif dan se jkun qed jaħdem u jibbenefika lill smis fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fis-suq waħdieni. Dan huwa ta' interess għalija għalina, insomma. Anki aħna tal-PPE. Grazzi ħafna Roġa Nikola Dantis. Grazzi, jina nixtieq nirringrazzja informalment. Lill kummissarju Moskovici għall viżjoni tiegħu brabta mal-politika doganali fost il-policies kollha tagħna din x'aktarx daqsxejn traskurata, però jiena naħseb li din hija waħda mill-elementi essenzjali li nħarsu s-suq waħdieni. Fil-frontieri esterni eh, tiegħu ħaġa essenzjali. l ġimgħa l-oħra fil-plenarja vvotajna fuq proposta Ta l istrumenti ta' difiża kommerċjali ħaġa importanti ħafna, eh, saret ħafna enfasi kol dwar din. Aħna għandna bżonn suq aħna għedin f'suq globali u allura l-kumpaniji Ewropejn irridu jkunu imħarsin minn mill mid-dumping u kompetizzjoni zlejali, eccetera. Però dan jaf ma jisarraf xejn sakemm ma jkollniex frontieri li jipproteġuna mill-falsifikazzjoni li aħarsuna mill-prodotti li mhux suppost qegħdin hawnhekk. Jiena naqbel ma dak li qed inti, però xtaqt insemmi xi tħassib li għandi jiena l-ewwel net il-kodiċi doganali għandu ċerti problemi anki bħala implementazzjoni il fatt li eh, se jkun hemm deroga fuq ċerti elementi bħalma għattinna inti wkoll dan din hija xi ħaġa li ma tantx toġobna. It-tieni net, id-direttiva fuq is-sanzjonijiet u l-ksur fl-ambitu tad-dwana li approva l-Parlament issa wieqfa fil-Konsill. Diffiċli li, li norbtu fuq sistema ta' dwana effiċenti mingħajr ma jkun hemm sistema ta' sanzjoni u kontrolli standards minimi komuni, xi ħaġa li tejn niġġieldu diversi elementi. Nixtieq inkun naf jekk il-Kummissarju jista' xejdinna jekk hemm xi ħidma forsi l-Kunsill jiċċaqlaq f'dan l-ambitu, mbagħad punti ieħor li semmit il-kollega tiegħi Rosa Tun is-suġġett tal-Brexit. Huwa ċar li hemm dinamika marbuta mar relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, però hemm punt ukoll li hawnhekk anki għandna l-pożizzjoni tal-Parlament eh, u dak li semma wkoll dwar il-hard border bejn iż-żewġ Irlandi, però hemm punti oħor ukoll importanti wkoll x'inqisu viżavi il-ħarsien tal-frontieri u s-suq intern. Ma nafx jekk fid-diskussjoni li kellkom anke fuq livell ta' kommissjoni intom jew inkella. Ma Barnier sibtux forsi affarijiet tangibli marbutin mal-kontrolli. Bot li ma jkunniex dan il-hard border li ħadd ma jixtieq. Fuq dan nixtieq nkun naf jekk hemmx affarijiet ġodda. U fl-aħħar net fuq il-web text jekk inti taħsibx li din l-inizjattiva jista' xi kollha possibilità li li tkunx tista' tissarra fil-ġejjin qrib x'taħseb dwar dan inti wkoll. Grazzi ħafna issa għalli sijar ranna rappreżentant. Grazzi ħafna, grazzi kommissarju tal-li qiegħed fostna. Huwa ċar li dan il-qasam huwa qasam kumpless ħafna ħasra li m'hemmx aktar membri llum għaliex dan huwa part importanti tal-ħidma tagħna. U naħseb ħafna nies fir-Renju issa qegħdin jirrealizzaw kemm hu suġġett kumpless dan. Żewġ mistoqsijiet mhux marbutin mal-Brexit minn naħa tiegħi. L-ewwel net brabta mal-valur de minimis dan il-limitu attwali għall kummerċ elettroniku għall issa Il-threshold huwa 22 euro għall-importazzjonijiet li jinxtraw permezz tal-kommerċ elettroniku. Jien għandi ħafna kostituenti mhux fir-Renju Unit biss, naf nies fil-Belġju, stati membri oħrajn li ntlaqtu minn dan ukoll. Imma rixtru xi ħaġa minn stat minn pajjiż mhux tal-EU u mbagħad jispiċċaw biex biex biex jaħlu biex jaħlu id-dazio għaliex azzardaw jishtru minn barra li ju. ċin il-ġustifikazzjoni li wieħed iżom dan il-limitu ta' 22 euro għal affarijiet mixtrija online u dan ma nistawx inqisuh bħala mezz kif inżidu l-kummerċ elettroniku tagħna kemm għall-industriji tagħna eh, bħala esportazzjoni, però anke l-konsumaturi hawnhekk. Din l-ewwel mistoqsija u tieni mistoqsija tiegħi hija fuq is-sistemi elettroniċi. Jien mir-Renju Unit nissimpatizza ma' dawn is-sistemi eh, elektroniċi komplessi. Eh, din kienet inizjattiva tajba biex inġeddu dan il-qasam hawnhekk hawn problema li hemm obbligu fuq l-istati membri li mhux qed jiġi rispettat u dan għandu impatt fuq il-kummerċ internu u r-rabtiet tagħna mal-imsaħbin tagħna. Tlet mistoqsijiet marbutin mal dan l-ewwel neċ impatt qed tikkonsidra l-Kummissjoni li se jkollu dan id-dewmien. Għalfejn meta l-kodiċi kien adottat fl-2013 ħareġ issa li s-sistemi mhumiex lesti biex jkunu implementati u l-aħħar waħda dan ma jammilx preċedent negattiv fil-Kummissjoni investit ħafna kapital politiku fuq il-politika digitali, qasam ewlieni għal din il-Kummissjoni Issa mhux kontraproduċenti li nkunu daqshekk permissivi mal-Istati membri bħala d-dewmin tal-implementazzjoni ta' xi ħaġa li hija element importanti tal-politika Ewropea. Thank you Dan, maybe we Grazzi Dan. Nejdu dawn it-tliet mistoqsijiet u mbagħad nagħmlu rawn dieħor. Denis ti preferixxi. Ok, nisimgħu minn Denis.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 Bil-proposti oriġinali, l-Olanda eh, ma kienx ma konniex sodisfatti sistema kienet tajba u se jistennew sakemm il pajizi kolla jkollhom sistema eh, bizzejet tajba biex ikomplu bil-progress tagħhom. U dan għaddin naraw hissa b'dan id-dewmin kollu. Eh, din kienet xi ħaġa li kienu qegħdin jibżgħu minna l-autoritajiet tad dwana ħaġa li semmit minn dan ukoll mhux ħaġa tajba għassu intern din. Jena, onestament, ma tantx qed nara ambizzjoni ta' barra minna u f'dak li qed tippreżentawlna kummissarju, jiena kont naħseb li se jkun hemm aktar ambizzjoni u li inti ma kontx se taċċetta dan id-dewmien li qegħdin jesperjenzaw l-istati membri jkun importanti li nkunu nafu x'inhuma l-problemi għalfejn dan id-dew minn kollu fċerti stati membri fl-applikazzjoni ta' dawn l-affarijiet kollha u t-tieni net. Fil-qasam ta' dwana naħdmu ħafna bil-modelli tar-riskju eh, dawn il-proposti mumiex problema fjom infusom, pero ħafna drabi għedin dejjem nżidu responsabilita fuq id-dwani. U għedin nispiċċaw fejn narraw livell dejjem jikber ta' korruzzjoni anki fl-ambitu tal-awtoritajiet tad-dwana. Din hija xi ħaġa li rajna ħafna fl-Olanda minkejja l-fatt li skont Transparency International l-Olanda mhux wieħed minn dawk il-pajjiżi lill-aktar li jaraw korruzzjoni. Però insomma għandna korruzzjoni xorta waħda xi ftit. Bis-sistema l-ġdida hemm aktar possibilitajiet biex in-nies li jaħdmu fl-ambitu tad dwana ikollhom jidderiġu flussi partikolari ta' prodotti lej bnadi oħra. U naħseb eh, l-Istat Iżlamiku jista' japprofetta minna xi ħaġa bħal din biex iddaħħal ċerti beni hawnhekk. Ma nafx hekk istgħux dan kollu, Kummissarju. Grazzi, Denis. Għandek mistoqsija oħra ankora għall-Kummissjoni? Katrin. Grazzi, President, grazzi anke l-kollegi. Forse qed nirrepeti eh, xi affarijiet li ġant qalu. <clears throat> Naturalment, il-kooperazzjoni ta' dwana hija eh, importanti għal suq intern u irridu nsibu mod kif nistaw aħna namlu ġestjoni tajba ta' ħamda l-iktar ħaġa li t-dizappuntana hija li aħna e-, li aħna b'saħħitna kien kunu 28 aħna meta konna fl-2013 meta għamilna dibattitu ta' dan il sistema Aħna aħna nafu x'inhuma l-problemi u wara erba' snin għandna l-istess problemi li kellna fl-2013. U rridu naraw x'nistgħu nagħmlu verament aħjar bħala unjoni u rridu nsibu soluzzjonijiet eh, loġiċi, teknoloġiċi jistgħu jeżistu dan aħna dizappuntati anke għal fatt li mhux il-membri kollha huma preżenti il-kwestjoni ta' dwana hija l-iktar ħaġa waħda l-iktar importanti għas inter intern. Umbat il-presidenzi u l-elezzjonijiet, umbat il-Brexit. U l-implikazzjonijiet huma tant huma negativi meta eh, isseħ il-Brexit, wara l-Brexit. Ma tantx waqa ħafna ħin sa 29 ta' Marzu tal-2019 irridu eh, anki nieħdu responsabilità r Renju Unit għax din hija ħaġa l-Renju Unit qed jagħmel lilu nnifsu sfortunatament, imma rridu nifmux sa jiġri wara dik id-data. Grazzi għandi l-Sinjora Rosie. Grazzi President. Grazzi anki għal kommissarju ta' spiegazzjoniet tijaw li kienu kien fihom ħafna dettal, specialment fuq dak li għandu xtaqsam mal-kontroll tal-importazzjoni tal-beni kulturali għalina hija importanti ħafna bat erba' punti nixtieq nitolbok l-opinjoni tiegħek il-kodiċi il ta' dwana aħna fil-fatt da xejn waħda diżappuntati fuq il-kalendarju entkom taħsbu illi tistaw toħorġu b'versjoni bil-miktub fuq is-sitwazzjoni attwali tal-progress li sar dina hija talba li diġa għamel il-Parlament bħala istituzzjoni tista' tajdinna anki daċxajn iktar dettal e, kemm għamilna progress u anki diffikultajiet li kien hemm mm, bejn l-istati membri u anki nixtieq inkunna naf ħaġa fuq l-armonizzazzjoni tas sanzjonijiet doganali dan hija importanti ħafna meta nitkellmu fuq suq intern. Irid ikollna effettività ta' dwana Eh, irridu naraw li mumma sanzjonijiet li jistaw jiġu armonizzati biex nevitaw li kunem distorsjonijiet bejn l-istati membri. Allora nishtiqu nifmu eh, jekk hemm xi xkil fil-Kunsill u kif jistgħu nelbuhom. U anki fuq isu internu, anki fuq il-kontroll, fuq il-kontroll tal-frontieri. Waħda mill-ħidmiet eh, importanti huma li nevitaw limitazzjonijiet eh, eh, f'ħafna tip ta' prodotti, anki fuq il-prodotti eh, tal-bidja, imma hemm ħafna prodotti oħrajn huma vittmi, prodotti artiġanali illi mhumiex inklużi fil-protezzjoni ġeografika Eh, u mannix definizjoniet taħħom da. U eh, ġa sentejnilu l-Parlament eh, talab definizjoniet biex nkunu nistaw namlu definizjoni tal-oriġini ġeografika ta' dawn il-prodotti biex nkunu nistaw niġildu kontra dan din il-problema tal-limitazzjonijiet. Umbat, punti ħorfu fuq issu intern taxxa u semplifikazzjoni għall-SMEs għal kommerċ bejn l-Istati membri eh, fl-Unjoni Ewropea fejn ikun hemm eh, IVA eh, VAT differenti minn stat għal ieħor. E, illum is-suq intern Ewropew huwa frammentat jina għalija uh, uh, interessani l-imbejjet Eh, illum huma diffiċ hija diffiċ l-esportazzjoni, specialment minna ta' privati, eh, eh, specialment mħabba taxxi. M'hemmx possibilità li nistgħu niżviluppaw modell biex inkunu nistgħu nissimplifikaw is intern biex nigarantixxu anki kondizjoni indaqs li tieħu f'konsiderazzjoni il bżonniet tal-amministrazzjonijiet kollha. Grazzi tajt il-President, kellek biżejjed issa mistoqsijiet, naddu il-mikrofonu li sur Miskovici. Mela nibda eh, li namil kumment ġenerali. L-għannet, il-Kommissjoni iva hija ambizjuża fil-kwistjonijiet ta' dwana. Hija kwistjoni komplessa, però hija kwistjoni essenzjali. U rridu nsibu strumenti biex inkunu nistaw nirsolvu il-problemi kollha anki u dim l-opinjoni pubbliku pubblika, per eżempju traffiku illegali tal-beni kulturali. E, din hija e, kulħadd e, jaqbel fuq dan u kulħadd jifhem kemm huwa importanti r-wol tal-dwana. Issa, biex nidħol fid-dettall tal-mistoqsijiet tagħkom, mela ħanibda billi ngħid xi ħaġa fuq il-Brexit id-dispieċini nid-dizappuntakom, intkom tafu diġar se ngħidilkom x'inhi r-risposta tiegħi. Aħna għana negozjatur fil-Kummissjoni li huwa Michel Barnier u li kull u għacħar li kull kummissarju huwa involut anki jiena fil-suġġetti tal-kompetenza tiegħi. Però il-negozjati fil-fatt huma fidej il-negozjatur. Għal-dastant jena ma nistax nitkellem mal-Ministru ta' Dwana eh, tar-Renju Unit eh, wara kollox din hija l-istrateġija l-iktar effettiva tal-Unjoni Ewropea. Ħaġa oħra li forsi se niddiżappuntakom fuq eh, fil-kwistjoni tal-Brexit. U ċar li l-ewwel net irridu nirsolvu dawk il-kwistjonijiet illi iwaslu e, e a separazzjoni mm, bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, per eżempju ċittadini Ewropej, jew l-kwistjoni tal-frontiera. Dawn huma kwa affarijiet importanti ħafna u binajrom ma nistgħux ngħaddu għas suġġetti l-oħrajn. Nafu illi e, se nitkellmu anki fuq periodu ta' transizjon ftehim kommerċali Eh, eh, su' intern, dwana, dawn huwa kollha affarijiet importanti għad-dibattitu. Per dawn is-suġġetti nistgħu niddiskutuhom la darba nkunu nalaqna l-ewwel parti tal-trattativi. Mhux qed ngħid li wasanna fi stalemate, imma eh, wasanna fi żminijiet diffiċli. U nittamaw li nkunu nistgħu nagħmlu passi importanti l-qudiem qabel l-aħħar tas-sena. Qegħdin naħdmu propju fuq f'dan is-sens. Naturalment dan jiddependi mhux biss mill-Unjoni Ewropea ma anki mir-Renju Unit. Però aħna nittamaw illi il-kwistjoni ħat imxi f'dan is-sens. Aħna nafu li l-kwistjoni ta' dwani u tal-frontieri se jkunu essenzjali fit-tieni parti tan-negozjat. U allura tistgħu tkunu żguri li aħna qed nippreparaw ruħna ma rridux nagħmlu improvvizazzjonijiet. U nafu li dawn huma prioritajiet, però dan ma jfissirx illi mbagħad m'hemmx livell tajjeb ta' preparazzjoni u ta' definizzjoni ta' strateġija fuq dak li għandu xaqsam mal-taxxi digitali. Dinja kwestjoni importanti ħafna li diġa eh, tkellimna fuq f'ħafna dibattiti anki fil-G20 u anki fil-qafas tal-OECD. Ħana tikom risposta fit tlet partijiet. L-ewwel net, din hija problema internazzjonali, mhix problema nazzjonali u laqas problema Ewropea, hija problema globali u eh, propju mħabba fekk irridu nitrattawa b'mod globali. U għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea trid illi jkollha ir-wol tagħha issib soluzzjoni illi tkun maqsuma allora anke mal-ħbib Amerikani tagħna intkom tafu li hemm grupp fl-OECD illi se joħroġ rapport fil-bidu tal-2018. Allora aħna nistennew illi jasal dan ir-rapport, nieħdu nota ta' riżultati ta' dan il-grupp u u dana nistaw namluħ fil-laqali mis tal-G20 fuq livell tal-Ministri tal-Ekonomija u Finanza. U bat, aħna u koll eh, pajizi li aħna dejjem iktar integrati bħala suq intern bħala Unjoni Ewropea, kifat dinja problema globali eh, u għanda bżon ta' risposta globali, pero hija problema strutturali u għanda bżon ta' risposta strutturali u dan eh, fl-opinjoni tal komissjoni dinja CCCTB. Imma e, mish nimxi ħafna najtilku ħafna fuq dan dinja proposta li dġat teżisti, e, i ambizjuza, <coughs> u dinja liktar laħjar wahda biex nintroduċi nintroduċu l-kontest ta' prezenza digitali fil-qafas tal-taxxa eh, tal-kumpanije għal-futur. Eh, Ina naf meta jgħala il-bandat ta' dan ta' din il- ta' din il-Kommissjoni novembru tal-2019 il-mandat tiegħek se jkun eh, ta' suċċess jekk aħna rnexxinna naslu għal CCTB, CCCTB sa, sa dikinar. <clears throat> Unaf u koll <clears throat> illi em <clears throat> proposta li ġeja minn Franza illi edha tajt illi ma nistawx nistennew għanna bżon ta' soluzzjonijiet konkreti. Minix kontra din l-idea, però il-kondizjoni hija illi din is-soluzzjoni ta' malajr ma timxiex kontra il-possibilità illi aħna namlu riforma strutturali. Ma memx kontradizjoni bejn din il-proposta u l-oħra, imma minnaħa tal-Kummissjoni u anki minnaħa tal-Unjoni Ewropea l-aħjar soluzzjoni hija s ccctb Però <coughs> irridu najdu bċarezza għanna bżon ta' proposta ċara sal-2018 u il-Kummissjoni se toħroġ beha eh, din il-proposta f'Marzu April ta' sena d-dihla għax nishtiqu li tiġi adottata qabel l-aħħar tal-mandat u u dan il-mandat jasal anke għal-parlament u koll. E, il-ħidma il ta'kom ħatkun principalment fl-2018 wara dan u bat ikun ċiklu ieħor. Il-imbat e se jkun importanti naturalment. U din hija l-opinjoni tiegħi ukoll fuq il-kwestjoni ta' taxxa naf li Nikola Danti qed jaħdem fuq din il-kwestjoni Eh, eżaminajt eh, din il-proposta flimkien ma' alternativi oħrajn, minn miex l-aħjar eh, xenarju, miex l-aħjar alternativa, tista teżisti jekk nartikolawa bi viżjoni iktar globali fuq is-CCCTB. Umbat, <coughs> nishtina ħaġa fuq l-impatt tal-Brexit fuq il-portijiet din id-deċiżjoni wkoll hija biex inkunu nistgħu noħolqu mill-ġdid il-frontiera bejn Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea. Proċeduri speċjali, kontrolli, <coughs> dan huwa importanti u, u dan jgħaddi għattini fazi ta' negozjati. Fu l-emendi u l-implementazzjoni tal-UCC, il-kodiċi tal-dwana tal, tal, tal dwana eh, hija komplessa ħafna imma dan il-kodiċi ġdid tad-dwana huwa pratikament riorganizzazzjoni ġdida um, tal-sitwazzjoni kollha. E din hija kienet importanti ħafna għal unjoni doganali illi tippermetti li iktar minn 3 miljuni ta' prodotti joħorġu u jidħlu fil-Unjoni e, Ewropea bħalissa edin eh, eh, eh, insegwu l-izviluppi taħħa minnaħa tal-kommerċanti u anke minnaħa tal-istati membri fuq l-istat tan negozjati fuq il-ksuru sanzjoniet tal- tal-dwana fl-ulju ta' din is-sena il-Kummissjoni ħarġet bi proposta biex tmexxi il-proposta fil-Kunsill ħafna mill-ħtija miex propju tal-Kummissjoni, imma ħafna drabi e, hija e, fidejn l-Istati membri huma huma li ma jimxux biżejjed. Mhux dana mhux il-każ tal-kummenti kollha. Il-Kummissjoni aċċettat ħafna mill-emendi tal-Parlament u u prezentat il-pozizjoni tagħha f'Settembru ta' din is-sena kemm il-Kunsill u kemm il-Parlament e, u għabbażi ta' dan il-adozzjoni ta' dan ir-rapport li rigwarda anki dawn is sanzjoni huwa importanti ħafna mem lebda ġustifikazzjoni biex il-proposta tiġir tarata għax sissa ma kienem lebda diskussjoni ta' test għabbażi ta' artikolu b'artikolu. Fuq il-imitazzjonijiet, eh, fuq il-falsifikar tal-prodotti, eh, il komissjoni hija konvinta li dan huwa fenomenu illi qed <clears throat> iseħħ ħafna <clears throat> eh, anki fuq il-drittijiet tal-intellettuali, tal-proprjetà intellettuali, tal pero rridu anke nkunu proattivi nafu li il-80% e, ta' din il-kontraffazzjoni tiġi miċ-Ċina u 8% ġeja mill-Hong Kong. U għal din raġuni aħna żviluppajna żewġ pjanijiet ta' azzjoni ma' Ċina u mal-Hong Kong biex namlu skambju ta' informazzjoni a riskju u fil-prodotti non konformi aħna eh, naħdmu fil-qafas tal-good package u għedin nużaw dan il-qat legali biex insaħħu il-kontrolli u namlu kooperazzjoni iktar sistematika ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet. <clears throat> X'se namlu biex nizgiraw illi il-pjattaformi online ma jibqawx il-postiet minn fejn jaġixxu, dan huwa għal-futur. E, staqsewni x'nistgħu namlu fuq fuq l-eżenzjoni tal-VAT e, tal-pakketti fl-e-commerce ta' 22 euro minnaħa tal-sur Dalton. Em 150 miljon ta' pakketti zar li jidħlu fl-Unjoni Ewropea Em possibilta' ta' abuż kbir u, u dan qed joħroġ problemi kbar għal negozji ħafna minnhom huma obbligati japplikaw il-VAT u ħafna drabi e, e, ħafna prodotti e, elettroniċi jiġu dikjarati b'mod fals biex ma jħalsux il-dwana u għal din raġuni nħajna din l-eżenzjoni. Issa mill-sena qoddim mis-sena d-dihla l-qoddim se jkunu obbligati għamlu dikjarazzjoni anke għall affarijiet żgħar. Eh, il-disponibilità ta' data elettronika se jipermettu li dwana ikunu jistgħu jagħmlu kontrolli għabbażi tal-riskju u u qed nistennew ukoll illi iktar mill-75% tal-pakki eh, taħt il-150 euro ħatiġi eh, dikjarata bil-one-stop shop u dina teżisti ġa u rajna li kienet effiċenti u naħsbu li din l-estensjoni eh, hija mod tajjeb biex inkunu nistgħu nimxu u dim nagħmlu progress. Li sur De Jong jiena smajtek dak li għat fuq l-ambizjoni, l-ambizjoni ta' min jiena ma nħossnix attakkat hawnhekk għax il-Kummissjoni għandha ambizjoni kbira għal dwana, però ċar rridu naraw x'nija realtà u realtà hija li l-ħidma hija komplessa ħafna u l-ispiża biex nintroduċu sistemi ġodda hija għolja ħafna u allura rridu narfu illi is batax il-sistemi elettroniċi marbutin mal-kodiċi ma jistawx jiġu finalizzati qabel 2020 tkun ħaġa irrealistika u ħaġa dizonesta li najdu IVA. Imma il-Kommissjoni eh, għada tajt illi 80% ta' eh, tal-mira tagħna eh, se tiġi mtemma sal-2020 u bekk inkunu għedin rispondu għal talbiet ta' ċerti stati membri anki ta' rappresentanti kommerċali biex niposponu il-limitu aħari ta' l implementazzjoni ta' xħut minn dawn is-sistemi mhux kollha sal-2025 u dana jider fl-opinjoni tiegħi approċċ pjuttost realistiku li mhuwiex kontra l-ambizzjoni. E, l-ambizzjoni minn realizmu hija fantazija fil-fatt. U għal din raġuni aħna e, dewimna dan e, dawn is-sistemi IT, però din nikkonsultaw l-istati membri u rappresentanti kommerċali qabla ma nibdew xieħut minn dawn is-sistemi. Irridu naċċettaw illi eh, l-istati membri hija ġixxu b'dan il-mod. Fil- fuq il-mistoqsijiet ta' Sinjora Rozier, mux mhux faċli nirrispondhom kolla, bont partikolari għaliex jirrigwardaw nista ni konferma li se jkunem dokument bil miktub minna naħa tal kommissjoni kif tlabt inti fuq excise dinja hija kwestjoni komplikata għassu intern e-, e-, inħoss illi jista' jkollna Eh, single counter għall excises però l-ewwel irridu namluħ dan għal VAT u dan għal pass li miss u dan għasan nitkelmu fuq fil-ECOFIN. Allora nista' nerġa' ngħid fuq dak li għadna fuq il-traffikar illegali tal- eh, prodotti follows. Eh, dan il-komitat smajtuni u nittama nkun nistaw nadottaw din il-mizura u maħna eh, inħares l-qoddim li nistaw natu l-fizzjaliet tal-dwana biex ikunu eh, biex nkunu jistaw ikunu iktar effiċenti. Grazzi, komissarju, nishti nitolbok mistoqsija, nistiqsik mistoqsija fuq il-prodotti kulturali għalix għet nitkemmu fuq il fuq il-prodotti fuq il-so il li huma sensitivi u inti tkellimt ukoll fir fuq il-ruol tal-awtoritajiet tal-dwana. <clears throat> allura għallina miex kwistjoni ta' kummerċi jew negozju, ma nafx xinu ma l-udija tijak fuq dan il-punt. Ejja, ejja kwistjoni ta' dwana, pero jo differenti għawnek tkellimna fuqa fil-qafas tal-finanzjament tat terrorizmu din hija parti integrali tal-istrateġija li aħna qed nippreparaw. Però jiena nħoss illi din hija ambizjoni, għax qed nitkellmu anki fuq il-fatt li rridu nwaqfu e, dan is-ser ta' wirt uman u natu ħlura lil mm, proprietari. U din hija raġuni għalija e, din il-proposta kienet differenti. Il-dwana l-ġaqet taħdem fuq dan Eh, naf ħafna pajizi fi Franza, fi l olanda Jina mor nitkellem mal-uffiċali tal-dwana f'dawn il-postijiet u jina rajt għan kif l aeroporti tax. fil-aeroport ta' Charles de Gaulle, Charles de Gaulle kienem eh, kien hemm prodott Sirjana li kien hum iktar minn 160.000 eh, euro u, u daġi konfiskat u eh, importanti irridu namlu passi u dim fuq dan il suġġett u dan dan marbut mal mal mal proġett speċifiku. Jekk m'hemmx iktar mistoqsijiet naħa tal-istati membri, nishtiq nirringrazzja l komissarju tal-prezenza tiegħek u tista' torbot fuq il-kumitat tagħna biex tikkoopera magħkom biex għal-kooperazzjoni. Grazzi ħafna u jiena kont nirringrazzjak tal-li tkellimna fuq dan, dan is-suġġett il rridu iridu nitkellmu dejjem iktar fuq u biex, biex nispjegaw ċara, mod ċar eh, il-konsegwenzi kollha tiegħu. Grazzi. Okay, um, so uh, I think it's... Tajjeb, u kanna sessjoni interessanti ħafna mal kummissarju Muscovici. Jena kolli nitlaq. Dik għada fil-traffiku, roġa ħatuħad li posti, sakemm ta' saldita, roġa Gentilment, nitolbok issa biex tiġi floki u issa inti president Narakom għada. is just for a few minutes because I hope that the... Għal ftit minuti biss jiena ħani ippresedi għat nittama li dita tkun mana dal-waqt ma nafx kemm grafi traffi kullum. Minuti, minuti nittamaw. Imma, sakemm tasal dita ngħaddu għal punt sitta tal-aġenda il-rapport annwali fuq il-politika tal-kompożizzjoni il-rapporter ħanadila il-kelma minn ftit sekondi oħra hija Crystal Schaldemoser. Opinjoni sempliċi għabbażi ta' regola 53 rapport ta' monitoraċ annwali mill-Kumitat Rekon fuq il-politika ta' kompetizzjoni rapport ta' Parlament fassal fuq Eh, risposta għal komissjoni ta' kommissjoni sena ta' qabel u r-rapporta li kon jgħas fil-lista li għanna fannes wieħed għad deċiżjoni ta' COP fuq l-autorizzazzjoni ta' rapporti ta' inizjattiva propja u għalhekk huwa soġġett għall autorizzazzjoni awtomatika hawnhekk. għandi l-lista ta' shadows, pero l-ewwel ngħaddi l-kelma li rapporter signora Sheldon Moser. Grazzi ħafna, Signor President, kuntenta li qed la' hemmhekk fuq il-podium. Ħandur għal-lingwa tiegħi issa ħanaqleb għad-Danis. Grazzi tal-li għaddejt li l-kelma. Kif qalet, Sinjura President, Dan huwa rapport annwali min-naħa tal-Kummissjoni fuq ix-xogħol tagħhom fuq politika ta' kompetizzjoni u dan huwa l-kontribut tagħna għal dan. Issa, Aħna għanna raġuni tajba fejn faħru għal Kummissjoni għax-xogħol li għamlu fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni. Aħna li nagħmlu fir-rapport tagħna mhux li nikkritikaw imma nispjegaw ix-xewqa tagħna li forsi niffokaw daqsxejn iżjed fuq ċertu aspetti. Però b'ma ġenerali qed jagħmlu xogħol tajjeb fl-opinjoni tagħna l-Kummissjoni. Importanti li s-suq intern jaħdem tajjeb u sabiex dana jseħħ hemm bżonn li napplikaw ir-regoli b'mod korrett. Dan importanti biex il-kumpaniji kun jistaw jaħdmu tajjeb u il-konsumaturi ċittadini jibbenefikaw mis-suq intern wa hemm xogħol xisir. F'dan ir-rigward imma f'dil-opinjoni aħna semmejna qatt ta' punti iżda qabel ma nitkellmu fuq il-proposta ta' kompromess nixtieq nirringrazzja lil kull min ħdimt miegħu fuq din il-kwistjoni naħseb li rnexxielna noħorġu baxar proposti ta' kompromess tajbin illi jatuna rapport koerenti u illi permetti u kol namlu xie kummenti ġenerali fuq il-politika ta' kompetizzjoni kif ukoll xemsa nisir sabiex is-suq intern jaħdem sew mal l-inqas gruppi li jappoġġaw il-proposti kollha tagħna u żewġ gruppi oħra illi jaċċettaw il-maġġor parti tal-proposti tagħna b'eċċezzjoni ta' ftit. Għandna kompromessi fuq ċertu temi mistan noqgħod naqrom kollha ma wħud minnhom għandhom x'jaqsmu ma li nisħu fuq il-bżonn li niġġieldu appoġġ statali, għajnuna statali inġusta. Nixtiequ nifukaw iżjed fuq il-manutenzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli għaliex dan ħaj benefika lill-SMEs jaċċerta li jkun hemm applikazzjoni uniformi tar regoli komuni tagħna għandna suġġerimenti ta' kif jista' jaħdem ukoll is-suq intern diġitali kif nistgħu ntejbu l-kompetizzjoni u kif niżguraw illi ir-regoli tassew jiġu infurzati. Aħna nixtiequ wkoll konsidraw regoli ġodda. Nixtiequ Nizguraw ukoll il-konsumaturi kollom aċċess għal class action li hija importanti jekk irridu li konsumaturi ikunu parti attiva fis-suq intern għandhom bżonn dit tip ta' għodda. Aħna rridu naċċertaw illi regoli tal- xiri pubbliku, l-akwist pubbliku jiġu trattati b'mod aktar eh, uniformi, iktar regolari għal benefiċċju taċ ċittadini u l-kumpaniji. Jiena ninsab ċerta illi peress li kellna appoġġ tantajja tajja pal kompromessi aħna ħajun xilna ndaħlu suġġerimenti tagħna fit tez grazzi tas suġġerimenti u nittama illi għada tappoġġaw ukoll dak li qed nipproponu meta niġu votazzjoni. Grazzi ħafna Kristel. għanna bosta shadows li ma ftit biss għadin hawnhekk magħna. Sur bosta xil skuza ruħu li meta ikun hawnhekk imma għadin jiffurmaw gvern fir-Repubblika Ċeka attualment u probabbli għalhekk ma setax jiġi, però u li naqra eh, starrija minna tiegħu. Mela, ix-xogħol li għamilna fuq l-opinjoni ma' sinjura rapporter kien konstruttiv ħafna nixinna u kompromessi tajbi ma' ġenerali. Aħna fukajna l-iktar fuq il-politika ta' kompetizzjoni u mhux uwel saw l-ambitu tal-opinjoni għal politika oħra bħal dik ekonomika u soċjali. Insistejna wkoll fuq ċerezza ta' terminoloġija użata u formulazzjonijiet speċjalment fuq kwistjoni sensittivi bħal pereżempju l postings tal-ħaddiema sabiex nevitaw konfużjoni u interpretazzjonijiet diverġenti. Kultant huwa minnu illi iktar ma tagħmel inqas iktar tkun qed tagħmel. U konvinti li għana regoli tajbin ma ġenerali fil politika ta' kompetizzjoni, ma kultant ma jiġux implementati bizzejjat jew b'mod koerenti għalhekk fil-tana fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni għandu jkun illi jinħedġu li l-atturi rispettivi sabiex jaċċertaw li jkun implementazzjoni jaqwa aktar konsistenti tar regoli eżistenti. Mod partikolari jina jkolli najt kull kuntent li rnexxinna nsibu kompromess fuq it-test tal-taxxi tal-suq intern digitali u illi innaqsu la sejħa għal rimedju kollettiv u nikkonsidrom ġdid strumenti legali komplementari u nevitaw li nindaħlu fil kompetenzi u responsabiltajiet tal-autoritajiet nazzjonali illi ħsieb il-politika ta' kompetizzjoni li jimplementaw fuq livell nazzjonali. Jiena nirringrazzja għal darbohra li sinjura rapporteur u shadows kollha għal kooperazzjoni tagħhom, għal tagħhom li waslanna għal kompromess bilanċatu tajjeb. Mela dak minn is-sur Pospixil issa għandna issa Signora Mubari, Shadow, mhix hawnhekk, ħalli t-xad biex jitkellem fi sima? Tajjeb. Daniel Dalton ħajkun qiegħed jitkellem fis-sem Signora Mubari, kiva. Grazzi. Iju wkoll tixtieq tiskuża ruħa tal-li ma ix hawnhekk imma t-tisira tagħha mill-Iskozja kella xi problemi ma stax tkun hawnhekk magħna. Llum tixtieq tirringrazzja Kristel u t-tim tagħha fuq l-emendi ta' kompromess li sjar jistaw jappeġġaw il-bilanċ ta' l-opinjoni u l-emendi ma' li sjar se taċċetta il-kompromessi numru 2 u 6. Numru 2 għaliex it-test mhuwiex ċar biżejjed u jidbiet mis-suġġett ta' dan ir-rapport il politika ta' kompetizzjoni, l-idea li wieħed jikkontribwixxi ammont ta' ta' taxxa jista' jkun interpretat mod differenti u jitbiet wis mis-suġġett tar-rapport. Ġifieri mhix kwistjoni għaliex aħna ma rridux naraw sem suffiċenti taħlas mit-taxxa ma dina miex xi ħaġa li tista' tiġi indirizzata b'mod daqshekk sempliċi f'dan it-test u kif qalet il-Kummissjoni hemm kwistjoni ġenerali fuq taxxa li tiġi indirizzata b'mod iktar globali fuq il-kompromess sitta dina titratta il-collective redress u li CR eħe jridu illi kunem kumpens il-partijiet effettwati ħaġa li aħna nil-qawa. Nasab illi dan jrid isir permezz ta' rapporti oħrajn. Is-Sinjura Mabara taħseb li hemm bżonn nikkunsidraw iżjed kif l-aħjar nindirizzaw għall-kwistjoni ma b'mod ġenerali tringrazzja l-kollegi tal-li qablu li jinkludu bosta idejat importanti mresqa mill CR li CR huma kuntenti speċjalment li ħankunu għadin indirizzaw il-kwistjoni tal-suq eh, digitali kif dawna jista' jiġi indirizzat fuq aspett individwali u mhux politika ta' one size fits all. Grazzi. Is-sur Danis De Jong qed f'magħna u wkoll shadow ma ħadd iktar u xek. Għalhekk Dennis, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna Roja. Jiena nirringrazzja mill-qalb ukoll ir-rapporter tax-xogħol eċċellenti li għamlet hi fuq l-opinjoni. Għalina dejjem importanti ħafna illi l-ewwel net l-kompetizzjoni ta' taħtimko ovvjament għax din hija kwistjoni tas-suq intern imma iktar kif is-suq jaħdem kultant tħoss li tlet atturi huma bizzejja su di ħaġa taġobnix, speċjalment jekk is-suq ma jkunx miftuħ ukoll kumpaniji ġodda li jidħlu fis-suq Għalhekk jiena naħseb id din hija opinjoni illi ehm, semmija dil ħaġa ti importanza u semmi wkoll il fat li kultant kollok ħafna atturi differenti fis-suq. U jekk tara pereżempju katina alimentari tara li hemm ħafna bdiewa imma ftit supermarkets allura l-bilanċ s seta ma tkunx tajba u l-liġi ta' kompetizzjoni jaf illi ix-xekkel ix-xogħol ta' l-atturi bħal f'dak każ pereżempju l-bdiewa. Aħna eh, naħseb li tajjeb li nirriflettu wkoll il-bargaining power fil-opinjoni ħaġa li qed hemmhekk ma neżaġġeraw hemm ħafna punti wkoll li ġew konsidrati aħna nistgħu naċċettaw il-kompromessi kollha dawk li ma nistgħux naċċettawhom ħa nastjenu minnhom huwa moment storiku forsi l-ewwel darba safejna fin nistgħu nivvotaw aħna favur dan ir-rapport. Grazzi, għaw xaħat tiħor li xtiq jitkellem? Le, Crystal, tixtiq tajt xaħġa bħala konklużjoni. Grazzi ħafna, signori, grazzi ħafna tal-kommenti tagħkom. Ovvjament kulħadd ħajitlaq minn puntat luq differenti ma tajjeb dal-parlamentu li jirna xilna nsibu kompromessi, jirna xilna nsibu test bilanċat fl-axar mill-axar li jkun aċċettabli għal kulħadd. Jiena kuntenta ħafna l-gwe għall-ewwel darba ħajkun qiegħed jivvota favur, grazzi mill-qalb. Grazzi. Proset mela għatem. ċans ukoll li tinstab soluzzjoni komuni fi għatem differenzi u naħseb naddu s l-punt li jmiss peress li il-President għadu ma tfaċċax. U għat nara l-Olga, għallura naħseb tajjeb li nindirizzaw punt numru 4. Le? Here. No? Yeah? She was the one who was Ah, yeah, that's true. Sorry. Yes, sorry. Yes, yes, yes, yes, yes. Cooperative, cooperative. Mela. Sistemi ta' trasport intelligenti kooperativi diġa u ġifiri l-politika tal-komunikazzjoni ma nistawx namluħ dak il-punt, punt numru 7 tal-Aġenda Strategija Ewropea fuq Sistemi ta' trasport kooperativi intelligenti. Is-Sur Van Miltenborg mill alde ta' hawnhekk fostna proċess u ħanadilkom il-kelma immedjatament u bat ngħaddil shadows Grazzi. Grazzi President, nirringrazzja l-ewwel il-kollegi MPs li taw l-għajnuna tagħhom hawnhekk irċivejna 39 emenda fuq l-abbozz opinjoni kuntent ħafna bid-direzzjoni li qed jieħdu daw l-emendi ħafna minnhom isegwu fuq il-proposta oriġinali tiegħi u joffru wkoll eh, valur miżjud. Mela, jiena minna naħa nipprova prova Eh, niksab kemm jista' jkun emendi ta' kompromess u dan huwa possibbli minħabba li l-emendi proposti jimxu b'mod ġenerali fl-istess direzzjoni kif siġaħet. Kollox ħajkun hemm ftit emendi ta' kollegi illi ħajjaqgħu barra mill-kompromessi proposti ma fl-aħħar nipproponi ħames emendi ta' kompromess jiena. L-aħħar paragrafu mhux se jintmess, dan il-paragrafu jilqa l-estensjoni tal-żmien sabiex jiġu aċċettati eh, l-emendi addizzjonali fid-direttiva ħannatu eh, attenzjoni partikolari ċibersigurtà u kol fl skambju d-opinjonijiet intqalu kol li hemm bżonn natu importanza din u nisqu kol fuq il-bżonn li niżviluppaw politika komuni fuq il-komunikazzjoni ICS nitolbu l-Kommissjoni sabiex ikoll approċ globali tal-armonizzazzjoni standardizzazzjoni tad-data u nilqgħu wkoll din iż-żieda li xkonvinti li m'għandniex illi nħarsu lejn l-Ewropa f'iżolament mill-bqija tad-dinja. Nemmen li għandna nkunu konċiżi kemm jista' jkun fl-opinjoni tagħna l-Kumitat Tran, per eżempju, emendi li teġu ma' parti mill Eh, l-evaluazzjoni ta' impatt tal kummissjoni pal-emenda 19 kunu dikla diffiċli li naċċettaw li ista tapplika l-emenda 36 li fil-verità ma tiffikax daqshekk fuq is-CITS. Imbagħad irridu nindirizzaw kwistjoni importanti tal-neutralità teknoloġika li ħajkun punt importanti fl ta' kompromess. Jiġifieri jiena ħanat indikazzjonijiet tal-votazzjoni li ħakunu negattivi fuq emendi li mhumiex allinjati ma' dan il-prinċipju ta' neutralità teknoloġika. Mhux biss fuq kontenut, per eżempju, ħasra li mawx is-sur Dalton għax għandu emenda fuq il-5G. Ovvjament, jina u koll għat nitlob li nizviluppaw il-5G, ma ma nistawx nitolbu l kommissjon il lum sabiex teskludu l-5G għalix għat rridu nizviluppaw l-ewel. Fuq il-kontenut jina nappoġġa ħafna perspettiva ta' suq liberali, ħaġa li hija u koll ehm, għal-qalb ħafna mill-kollegi tiegħi l-aqwa teknoloġija ta' komunikazzjoni ħad tkun stabilita mis-suq, ġifri aħna bħala leġislaturi għandna nkunu dejjem favuri neutralità teknoloġika. L-interoperabilità s-sigurtà tal-ċittadini u l-utenti hija importanti ħafna lija wkoll u għalhekk jiġu niżguraw li l-vetturi kollha għall-inqas għal dejjem ikunu kapaċi jikkomunikaw bejnietom apparti interoperabilità transkonfinali għandna bżonn ukoll sistemi interoperabbli fost eh, mezzi ta' trasport u marki differenti matul il-periodu ta' tranzizzjoni rridu naħsbu fuq il-bilanċ tajjeb għal bej il-vetturi b'konnettività u dak mingħajr għax dan kollha ħajkunu parti mis-sistemi ta' traffiku tagħna. Jiġifieri tkun hemm ukoll backwards compatibility li hija essenzjali, wieħed mill-iktar paragrafi importanti fl-opinjoni imko. Huwa paragrafu tlieta u dan jiddeskrivi dritt tal-konsumatur għal privatezza u il-protezzjoni tad-dejta tagħhom. Jiena tassew nilqa kwalunkwe proposti illi um, u f'dan ir-rigward ħanku qed nagħmel ukoll proposta illi titlob il-manufatturi tal- vetturi biex ma mux dejta jibbijaw jew jaddu l ħaddieħor eh, għar ma jkollhom il-konsens espliċitu minn qabel tal-konsumatur u fil-fatt sta għallimko illi jisħaq l-importanza ta' drittijiet tal-konsumatur mela. Fil-qosor, il-skadenza tal-elementi tal-rapport finali tran huwa għada sa' tejta għar nofsinar. Naħseb li verżjoni inizjali li diġa diskutina fil kumitat Trani tajba ħafna ma kultant forsi m'għandix bizzejjat prioritajt imko u għala kien ħankun qed u kol ċerti emendi għal rapport Tran anke bħala membru Sostitu ta' Tran li kollha jimxu fi spiritu ta' l-opinjoni imko u biex niżguraw ukoll illi kemm jista' jkun mill-opinjoni imko tittieħed in konsiderazzjoni meta jiġi indirizzat rapport tra l-emendi ta' kompromess fuq din l-opinjoni ħajintbatu għada li l-kull shadow ħajkun laqgħa ta' shadows fid-29 ta' Novembru fid-9 ta' filgħodu u fl-aħħar mhux l-inqas Nishtiq nirringrazzja s-segretarjat tal-imko speċjalment is-Sinjura Johnson tax lajnuna u x-xogħol kollu tagħhom u issa nistenna bil-ħerqa il-passi li jmiss li jittieħdu fil-proċess. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much for this. Grazzi ħafna għal tal-li enfasizzajt l-attitudni tagħna fil imko hawnhekk fil-konfront ta' dan ir-rapport. Il-Kumitat Ewlieni Trasport, però l-opinjoni tagħna importanti wkoll. Eh, shadows huma mill-PP e is-sur Post Pospixil u forsi sebtu li mhux hawnhekk, però nistgħu wkoll nara x'għalilna qalilna bl-Ingliż. Se naqra ma tantx hija ħaġa twila din. Huwa jirringrazzja wkoll tal-kooperazzjoni u jixtieq li insemmi dawn il-punti li ġejjin. Hawnhekk il-PP e jappoġġa l-iżvilupp u realizzazzjoni ta' dawn it-tip ta' sistemi l-aktar dawn l-emendi għandhom denominatori komuni għal daqstant. E, ix-xogħol m'għandux ikun kompless, jidher li l-gruppi politiċi kollha u qegħdin jaqblu mal-filosofija preżentata u l-PP mhux eċċezzjoni. Aħna nenfasizzaw trasport aktar tajjeb għall-ambjent fl fil-każ tal-applikazzjoni tas-CITC fil-ġejjeni Fl-emenda tagħna numru 2 kompatibbli ma' emenda numru 3 mill-kollegi mill-SND. Fl-emenda tagħna numru 6 u l-kollega tagħna mill-ICR Sur Dalton naħseb huwa se jerġa' jiġi minn għalija ħareġ daqsxejn. Fl-emenda tiegħu 8 eh, nenfasizzaw il-ħtieġa li inżammu il-kompetittività globali tagħna u naqblu ma' teżi li l-iżvilupp ta' CITC għandha bżonn appoġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna f'emenda 29 innejdu li attenzjoni straordinarja trittinata l-ċibersigurta b'mod li ma jkunx hemm attakki ta' hacking u forom oħrajn ta' abbuż Dan is-suġġett eh, sigurtà insibuh fementi oħrajn ta' kollegi jimko oħrajn fazzjonijiet politiċi differenti. Kontent li kulħadd konxju tal-periklu ta' abbuż. Il-protezzjoni kontra ċiber attakki importanti, però din iżguraw il ħarsien ukoll ta' data tal-klijenti. Nenfasizzaw dan is-suġġett f'emenda 14 u kollegi oħrajn fil-ħafna emendi tagħhom għadin jaqblu maħna hawnhekk, jidher li hemm qbil sħiħ fuq l-spektrum politiku kollu fl-emenda tagħna 21 eh, ħriġna bit-teżi li huwa importanti li nħolqu għafas raġonevoli għall-armonizzazzjoni teknika, standardizzazzjoni tad-data u definizzjonijiet komuni għall-introduzzjoni ta' suċċess tal-interoperabilità fuq il-livelli kollha u fl-opinjoni tagħna l-imseħbin ewlenin għall-Kummissjoni hawnhekk hawn il-Ministri tat Trasport u għattu u entitajiet nazzjonali relevanti oħra u koll. Lesti li nikoperaw ma min qiegħed jagħmel dan ir-rapport ma' shadows ukoll naħdmu magħhom fuq emendi ta' kompromess. So this was our EPP um, shadow rapporteur for SND. Ora mela, dan kien ix-shadow tagħna l-PPS Mark Tarabella għall-SND. Nadilek il-kelma. Grazzi, President. Mela, qabel ma nidħol fis-sustanza xtaqt ngħid xi ħaġa oħra meta nitkellmu dwar il-libertà tas-suq, xi ħaġa li rridu nispeċifikawha fir-raħal tiegħi 120 km eh, mill-belt, kulħadd nixtieq li kollu 2G u 3G jaħseb għal il-5G. Dak li qed nipprova ngħid huwa li l-liberalizzazzjoni ta' diversi swieq tfisser li ż żoni rurali spiċċaw biex ibatu aktar minn din il-liberalizzazzjoni għaliex fil-modi <clears throat> Forse nkunu daqxej nostalġiċi dwar li modi aħna. Meta l-Wi-Fi eh, daħal fil-Belġu. Nies ta' zoni rurali, il servizzi eh, waslu l-om fl-imkien ma l-bliet, pero għassam naqqas ta' investiment u naqqas ta' konnettività, għalix mux valla pena li wieħed jammar 150 persuna fraħal wieħed b'dawn is-servizzi kollha u hemm żoni fejn m'hemmx kopertura. Il-Wi-Fi eh, ta' veloċità għolja huwa xi ħaġa importantissima, xi ħaġa li jeħtieġu n-nies għall iżvilupp tagħha anke fiż-żona fiż-żoni rurali u l-Belġju laqqas lar fl-Ewropa, il-konnettività importanti ħafna jekk inti trid tiżviluppa trasport, jekk inti trid xogħol freelance, periti, fotografi, jekk inti tixtieqhom li jaħdmu minn dawn iż-żoni rurali, konnettività importanti, liberalizzazzjoni kienet ta' detriment għal dawn iż-żoni issa dwar il-qofol ta' suġġett. 39 emenda ġew ippreżentati viżavi din l-opinjoni. Mhux se jkun diffiċli li wieħed jaqrom il- kompromessi għaliex kollha jixxiebħu eh, bej wieħed u ieħor u kufett inti hemm erba' punti li rridu nitrattaw. Wieħed minnhom importanti għall grupp tiegħi huwa n-natura aċċessibbli ta' dawn is-servizzi fl-ambitu xira għal dawn is-sistemi tnaqqis tal-emissjonijiet pereżempju importanti f'dan l-ambitu. U madan naqblu tin punt u dan se taqblu u għal-ħtiġa fundamentali li jkun hemm rispett tad drittijiet tal-konsumaturi meta niġu għal ħarsien tad-dejta, id-dejta personali. Taħt l-qafas legali tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħarsien tad-dejta. U t tielet punt ma naħsibx li hemm problema hija li għandna bżonn standards għoljien ta' ċiber sigurtà. U kif qed inti President dan huwa tħassib In ġenerali, kontent b'dan, ċiber sigur ta' fl-istati membri kollha b'mod li nkunu nistgħu nraznu dawn l-attakki u dawn l-attakki ta' hacking, riskju terribli. Imbagħad ir-rabanet irridu nqisu r-reperkussjoni ta' dawn il-mezzi ta' trasport fuq id-dinja tax-xogħol għaliex ekonomija ta' kollaborazzjoni tista' tmur it-tfid ma drittijiet tal ħaddima Ħantek eżempju, dawk li iġibu l il takeaway tad deliveru dan huwa fenomenu ta' skjavitu moderna, hemm bżonn bilanċ illum il-ġurnata u ovvjament l sendi ħerqanin li dan l-aspett jinkluduh, jekk mhux aħna mela min, nittama li se nkunu nistgħu noħorġu b'opinjoni utli għat trasport, trasport il-Kumitat Ewlieni fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna Mark. Jekk fimt sew, hemm xi ħadd ieħor jixtieq jagħmel kumment. Iva, grazzi. Xtaqt inżid xi punti wkoll. Nixtieq nirringrazzjakom għal rapport ta' kwalità għolja Aħna flimkien mar rapporter il-membri tal-tran ukoll ħdimna flimkien u issa se nkomplu nsegwu se jiġri minn dan ir-rapport fil komitat Ewlieni. Jiena prezentajt diversi emendi għal konsiderazzjoni wkoll l-rapporter u l-shadows brabta ma' servizz e li hija xi ħaġa li jiena fl li kont involuta fija fuq ir rapport fuq l-ikol u nixtieq infakkarkom ukoll li fl-2018 meta r regolament tal-ikol se jidħol fis seħħ dan se jkun jinkludi wkoll sejħa għal pjattaformi ta' interoperabilità b'aċċess miftuħ. Għandu jkollna ċarezza hawnhekk dwar taħt li ma termini u kundizzjonijiet dan l-aċċess għandu jingħata u lil min meta diskutajna dan regolament tal-ikol diversi snin ilu kien diffiċli ħafna li wieħed joħroġ b'dawn ir-regoli. Issa ikun xieraq kieku naraw kemm sar progress mill-attur il-ġodda brabta ma' dan. Ir-rapporter bla dubju tkellem dwar Eh, l-informed content għaliex id-data għandha jkollha wkoll konsens espliċitu mill-konsumatur. Din id-data m'għandix tiġi maħżuna jew użata bl-ebda mod u din kienet l-emenda numru 13. Imbagħad l-aħħar kumment tiegħi huwa informazzjoni lill konsumaturi meta niġu għall-limitazzjonijiet ta' dawn is-sistemi intelligenti bħala sigurtà dawn is-sistemi jistaw jgħinu, iva, pero rridu nifmu kol sa fejn jistaw jgħinu ma jistawx jgħinu b'mod assolut. Dawn l-emendi 38 u 26 ma marbutin ma din l-informazzjoni li għandha tingħata lill konsumaturi li l minn da naħseb li se nkun qegħdin naqblu u nistenna bil-ħerqa l-votazzjoni. Mattias forsi tixtieq eh, twinċeb fil-qosor ħafna iva li naħseb li ħafna mill-kummenti tagħkom se jiġu integrati. Irridu niddiskutuha ma' shadows din irridu nibqgħu nifokaw fuq is-sustanza eh, ta' dan ir-rapport, però bl blajnuna ta' Olga m'għandix dubju li l-Kumitat Tran se jintegra kemm jista' minn dawn il-kummenti tal-Kumitat Imko. B'mod li jkollna approċċ intelligenti, il-kummenti kollha li ġew preżentati mill-kollegi tiegħi konvint li bis-saħħa tagħhom se jkollna riżultat tajjeb. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-ħidma tagħkom. Issa ngħaddu għal punt numru 8. Ngħaddi il-kelma lil Dita Ħaransova issa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 Okay, so... Uh... Tajjeb wiz, mela, insellem il-kulħat, skużawni tal-li kontart, pero jiet nara li Nikola jiet hawnhekk bir-rapport tiegħu jiġifieri mhux se nittawel se niddiskutu l-implementazzjoni tad direttiva 36-2005 brabta ma' regolamentazzjoni u r-riforma tas servizzi professjonali. Nikola Danti għandek il-kelma. Grazzi, nilqawk fostna, l-għunet nir-ringrazzjakom brabta ma dan il-fajl li shadow sal-kollaborazzjoni tajba li kanna bejnietna. Mod li għedin niproċedu fuq dan il-fajl, grazzi u koll kummenti kommenti li ħarġu mill-laqa ta' shadow sumbad bil-miktub u koll eh, vizavi l ewwel proposti tagħna ta' kompromess. Il-maġġor parti ta' dawn il-kommenti diġa ġew mitqisa fl-abbozz parzjali tal-elementi ta' kompromess, aħna diġa sibna qbil fuq il-maġġor parti tagħhom dawn fiduċi u s'issa li nkunu nistgħu naslu għal konsens wiesa anke fuq il-punti li għadhom pendenti. Intenni li l-sfida prinċipali ta' dan id-dossier tibqa' dik li nsibu bilanċ xira ġenerali bejn iż-żewġ binarji eh, minn banda il-ħtiġa li niggarantixxu ambjent leġislattiv proporzjonat u effiċjenti li jgħin il-kompetizzjoni ġusta, l-aċċess għaż-żgħażagħ għad-dinja tax-xogħol, mobilità akbar għal professjonisti, tkabbir u innovazzjoni mill-banda l-oħra l-ħarsien tal-kwalità tas-servizzi, il-fakultà tal-Istati Membri li anke permezz ta' regolamentazzjoni ta' servizzi professjonali jaslu għal mira tagħhom ta' interessi pubbliku jiggarantixxu ehm, l-konsumaturi. Għawna kanna diversi kompromessi eh, li ġew proposti. Għalhekk naħseb li huwa importanti l intennu fil- fir-rapport li l għan ħari tal-istituzzjonijiet u l-pajjiżi m'għandux ikun dak ta' deregolamentazzjoni ġenerali viżavi servizzi professjonali, però li naslu fid-diversi pajjiżi għal qafas leġislattiv proporzjonat u effettiv anki li jkun qiegħed iqis it-tibdili teknoloġiċi u rivoluzzjoni digitali. Aħna provajna dan il-punt nenfasizzawh fid-diversi kompromessi li fihom insemmi n-numru 2, n-numru 3 u n-numru 14. Grazzi ħafna, skużawni, jgħid il-kellim. Biex b'din il-loga l komunikazzjoni tal-Komissjoni ta' indikazzjoni tajbin li maħħa li jridu jindirizzaw stati membri biex jirregolamentaw l-affarijiet tagħhom u għawt li l-Komissjoni tkompli tiżviluppa fil-ġejjin indikaturi strumenti ta' valwazzjoni dejjem aktar preċiżi b'mod li inkejlu l-intensità u l-kwalità tar-regolamentazzjoni tal-Istati membri. Afas trasparenti u dettaljat tar-regolamentazzjoni tas-servizzi professjonali huwa utli l-ewwel net tal-professjonisti u d-destinatari tas-servizzi. Però irid ikun ċar bħal kull evalwazzjoni fuq l-effettività u proporzjonalità tal-liġijiet nazzjonali fuq is-servizzi professjonali għandna nqisu brabta ma' dawn mhux biss fatturi ta' natura kwantitattiva u, u ħsibijiet ekonomiċi, però anki rridu nqisu fuq kollox il-kwalità għabbażi tal-miri ta' interess ġenerali li qegħdin jaħdmu għalihom l-istati membri. Kompromess 23 brabta ma dan jiena naħseb li l-azzjoni espliċita tal-lista tal-miri ta' natura ġenerala ġenerali bħalma nsibu fi trattati u hekk kif żviluppati fis sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li rajna matul is-snin u li jistgħu allura jwaslu għall evoluzzjoni ġejjina dan huwa sinifikanti. Dan jorbot ma' kompromess 16 anki brabta mal-ħidma li qed jagħmel kollega Schwab fil file tat-tekst ta' proporzjonalità. Il-lista li nsibu f'artiklu 16 hija l-istess tal-kompromess propost mill-kollega Schwab fil-kompromess għal artiklu 5. Tat-tekst tiegħu ovvjament, proponejna wkoll emendu fil-kompromess 18 fuq ir-rabta eżistenti bej rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u testi ta' proporzjonalità biex ninkludu diversi emendi rabta ma' dan is-suġġett proposti mill-kollegi. Numru ġmieli ta' kompromessi u marbut ma' direttiva tal-kwalifika ta' tal-, tal, tal tal-kwalifika professjonali. Din tikkostitwixxi referenza importanti għall-Istati membri u aħna provajna nenfasizzaw fil-kompromessi kif id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva għandhom jiġu implementati b'determinazzjoni u trasparenza min naħa tal-awtoritajiet nazzjonali speċjalment dawk marbutin mal-artiklu 59 anki għabbażi ta' involviment sħiħ tal-entitajiet professjonali u l-partiti interessati oħrajn fuq dan is-suġġett kompromess id-9 11 12-13. B'implementazzjoni sħiħa ta' direttiva biss jista' jkollna afas rappreżentattiv ta' regolamentazzjoni ta' servizzi professjonali Ewropej anki għal finijiet ta' tqabbil tagħhom. Biex inkomplu ikonna kwalità għolja ta' servizzi professjonali tagħna fl-Ewropa, però għandna bżonn mhux biss ta' qafas leġislattiv effettiv u proporzjonat, però anki ta' policies attivi maħsubin biex jagħtu appoġġ lill professjonijiet speċjalment viżavi l-isfidi l-ġodda tal-globalizzazzjoni u digitalizzazzjoni. Il-professjonisti fl-Ewropa għandhom bżonn ta' politika għat taħriġ permanenti u l-kisba ta' kompetenzi ta' servizzi li jfavorixxu mobilità akbar fl-Ewropa u l-internalizzazzjoni tnaqqis tal-piżijiet burokratiċi mhux ġustifikati, aċċess aktar sempliċi għal fondi Ewropej anki bbażi tal-konsiderazzjoni li l-istituti professjonali lum il-ġurnata huma essenzjalment komparabbli mal-SMEs għal daqstant aħna laqajna. f'taqsima ġdida intitolata tal ġejjini l-emendi kollha preżentati brabta madan b'mod li nagħtu koerenza akbar li t-tekst. Naħsbu li din il-parti aħna kienet sinifikanti anki vizavi raġunament komplessi fuq is-servizzi professjonali Ewropej. Jiena nieqaf hawnhekk bil-preżentazzjoni ta' dawn il-kompromessi grazzi ħafna tax xogħol tagħkom, grazzi ħafna li shadows għall ħidma tagħhom. Thank you very much, Nicola. On... Grazzi, Nicola. Issa Andra Schwab fisem l u Rosa Tom. Eh, għandi test tal darboħra jina isni segretarja tal-partit. Ma nafx għaliex ħadd mu prezenti illum. Imma jina għandi testi ta' kulħadd. Mela Andreas Schwab, sfortunatament ma jistax ikun hawn. U intkom tafu illi huwa diffiċli għal koalizjoni eh, Ġermaniża Eh, għandhom eh, periodu diffiċli u għalek forsi jgħat mux mm, jgħataw. Jina nishti nirringrazzja il-rapporter u shadows eh, għal uh, kooperazzjoni u ħidma taħħom fuq dan il-fajl importanti u jaħseb illi l-punti kolla importanti għall-IPP fuq dan il-fajl u ma riflessi fil-emendi da kompromess u dan għajfisser mod speċjali il-regolamentazzjoni ma tistax tiġi konsidrata bħala xkiel ta' suq Ir-regolamentazzjoni tal-suq jista' jkollha effetti pożittivi. Jista' jagħti kwalità għolja ta' servizzi, trasparenza għal konsumaturi fuq il-ħiliet tal-provider u anki oversight bil-kamra professjonali. Il-Stati membri però irridu jizguraw illi regolamentazzjoni tagħhom tkun proporzjonali mhux diskriminatorja u ġustifikata. Tieni punt, il-rakkomandazzjoni eh, ta' riforma ma jistostitwux il-bżon li kunem proċeduri ta' ksur. Il-rakkomandazzjoni ta' riforma juri illi il-Komissjoni taf eh, eh, hija konxa il mm, regolamentazzjoni fl-Istati membri li miex konformi <clears throat> mal-liġi Ewropea il-Kommissjoni dawn il-kwistjonijiet tarom eh, tirsolvihom b'rakkomandazzjonijiet, però dan ma jistax jistostitwixi l-azzjoni ta' infurzar minnaħat tal-Kummissjoni bi proċedura ta' eh, taksur. U l-aħħar punt importanti għal Andreas Schwab huwa illi l-indikatur ta' ristrettività jista' jiġi użat biss bħala indikazzjoni ta' regolamentazzjoni żejda dan l-indikatur jista jikkonsidra biss id-data kwantitativa u ma jagħmilx evalwazzjoni ta' regolamentazzjoni kwalitativa u allura nistgħu nużawha biss bħala indikattiva u mhux bħala prova illi stat membru għandu wis jew ftit leġislazzjoni. Jirringrazzja għal darbohra għal kooperazzjoni u jfakkar li il-kalendarju u importanti ħafna il-vot fil-4 ta' Deċembru. Grazzi, Roger. Fisem l-isjar għanna Rikard Sulik, għaw xaħatiħor li jishtiq jitkellem, jekle mela Sur Kasinovic minn Alde. Grazzi, President permettili l-onet nesprimi il-gratitudini għasur Dante għal xogħol eccellenti tiegħu fil-qat ta' Shadows. Kien proċess eh, eh, pozitif ħafna u aħna nistgħu nappoġġaw eh, maġġoranza tal-kompromessi. Aħna nappoġġaw il-kompromessi minn wieħed sa' 15 minn 18 sa 22, 24, 26 u 30. E, 16 u 17 nappoġġaw il-kommenti tal-ICR li qasamna qabel il-laqa u għanna u koll xi bidliet e, li nixtieq noraw fil-kompromess 23 u 31 imma bidliet żgħar dawn u aħna zgur li nistgħu nsibu soluzzjoni. Mara minn hekk kumbat nħossu li dan huwa rapport eccellenti, rapport eh, kompromessi eccellenti, rapport eh, l-istess eccellenti. Grazie. ħafna. is maċtal Gwe muxaw ħodor EFTD, ENF mu miex prezenti, għaw membri uħrajn li jixtiequ u jitkelmu, jekle, mela Nikola tista' ti kommenta nirringrazzja l-kollegi tal-kommenti tagħhom, speċjalment fuq il-ħidma waqt il-preparazzjoni tal-kompromessi tal-amendi. Nishtiq fakar li kollega Silimovic illi fuq il-kompromessi tax aħna ħadna użajna il-lista illi kienet proposta mill-rapporter tal-IPP Andreas Schwab illi jgħamil referenza għal test ta' proporzjonalità li huwa test leġislativ. U aħna bażajna ruħna fuq parti li kienet diġa aċċettata minn kulħadd. Jiena naħseb illi fix li ġej nistgħu anki ntejbuh it-test aktar u nistgħu anki e, nappoġġaw il-kummenti li sarulna imma naħseb li dan huwa test li l-maġġoranza tista' tappoġġa. Ta f'dan il-Kumitat huwa importanti għal Parlament Ewropew ukoll nagħtu l-opinjoni tagħna fuq suġġett da'sek importanti bħal kwalifiki professjonali. Grazzi ħafna. Kif diġa għadna se nagħmlu l-votazzjoni fl-4 ta' 7 ta' Diċembru fil imko Il-punt li jmiss kien hemm bidla fl-agenda ma użajniex il-trialogu, ma tkellimniex fuq il-briefs ta' trialogu illi eh, kien l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna il-kodiċi Ewropew tafu li huwa l-UCC eh, eh, tafu li dan huwa fidejitre pratikament dan jfisser illi imko u għaparti importanti ta' trialogu u anki qed jinnegozja eh, direttament fil-Kunsil. Kenna trialogu informali fil-25 ta' Ottubru fi Strasburgu u taħt il-presidenza tal-ITRE. Fuqat il-laqa tkellimna fuq il-prioritajiet politiċi tal-kolleġislaturi u tal-Kommissjoni. Minnaħa tal-IMKO, Jena tkellimt fuq il kwistjoniet principali nitkellmu fuq id-diskriminazzjoni, il-bżon għal biex ikunem hemm eh, favorevoli għal konsumatur, eh, dispozizjoniet importanti mill-kodiċi, eh, anki protezzjoni tal-konsumaturi, un-nevazzjoni fl-istess ħin u l-importanza li konna sistema 112. Eh, biex navanzaw minn aktar kmini possibli fuq livell tekniċi il-bilna li naqsmu il-xol fi tlet setturi l-ewwel fuq il-kodiċi li eh, l-ewwel stream eh, tini waħda fuq id-direttiva USD u e t-telet waħda fuq l-istruttura eh, futura l-imko qed tagħmel diskussjoni tekniċi fuq it-tieni stream u shadows kollha kienu prezenti f'dawn il diskussjonijiet se jkollna trialogu informali ieħor fis-6 ta' Deċembru fil-ħodu kwistjoni tal-itre u wara l-ofsinar fuq il-kompetenza tal-imko. Għal daqstant fit-tieni trialogu se nitkellmu fuq dawn il-punti l-approċ għad-drittijiet, il-kustjoni tal-livell ta' armonizzazzjoni u tal-ambitu, umbat id-double lock u spectrum. Niqafaw imma jekk nista nitkellem eh, ma' shadows anki fuq mill-gruppi differenti. Ma nafx il-Kummissjoni tixtieq titkellem hawnhekk jew rridux nkomplu fuq l agenda Peter, grazzi. <coughs> Fil-qosor, aħna naqblu ma dak li inti id-deskrivejt u wara l-ewwel trialogu għamilna xi progress diġà fuq l-lagat tekniċi aħna fiduċużi li se jkun hemm trialogu ta' suċċess, it-tieni e, wieħed u E, fuq din il-kwistjoni tal-Public Warning 112 għana diġa publikajna anki zoġ dokumenti oħrajn. Grazzi. U issa nistaw naddu għal punt l li mis, il-punt numru 9. L-opinjoni, ma nix il-rapporter prezenti però. Allora ma nistax naffaċċaw dan il-punt. minuta ħanamlu verifika jekk ir rapporter tistax tiġi.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 tinnam gudur. Okay, so we can continue. Mel nistaw inkomplu, Eva Majdel miex, għaw, pero għanna xaħat floka. Mela l-opinjoni fuq il-proposta biex tati empowerment għall autoritajt tal-kompetizjoni tal-istati membri biex ikunu ektar effettivi u biex jizguraw il-tħaddim tajjeb tal-suq intern. Il-rapporter għall-opinjoni Eva Majdel, dan hija opinjoni sempliċi, regola 53 Eh, Roja. Eh, Pasoltu tajti, senjura. Jiena rċevejt nota minant Eva, illi anki hija għanda l-istess problema ta' traffiku li kellek int, ftitilu, president. U l-opinjoni taħħa din. il-maġġoranza tal-emendi jaqblu mal-proposta tal-Kommissjoni biex issaħħaħ l-NCAs u tagħtihom iktar indipendenza u iktar rizorsi. Nixtieq nirringrazzja il-Shadows għal-approċ kostruttiv u kooperativ. Fina nemmen illi kollha kemm aħna għamilna sforz biex il-direttiva proposta taħdem. Aħjar, biex e, biex e, tara xinu ma bżonnijiet tal-ICNs u l-applikazzjoni tal-artikolu 101 u 102 ta' trattati. Jiena ħdimt mill-qrib mal-Kommissjoni biex neċċara xi aspetti u niżgura illi l-emendi huma kompatibbli mar-regoli eżistenti. U dana ġi riflessu kol fl-indikazzjoni tal-vot tiegħi fuq il-kwestjoni ta' sostanza, fuq il-livell ta' fineness tal-ECNs, et repeti fuq il-livell ta' sanzjonijiet li dawn eh, japplikaw. Eh, fittixna kompromessi id-deċidejna li namlu l-multa, l-ikbar multa illi mandux tkun iktar minn 10% tal-volum ta' ta' negozju tal-sena kommerċali. U għat l-iskambju ta' opinjonijiet ma' l-autoritajiet nazjonali rajna illi ħafna minnom jishtiqu illi kunem multi massimi iktar oljin mill-10 fil-mija. L-maġġoranza biex ikollhom effett deterrenti. U allora nappoġġaw il- kompromess il bħala l-iktar uh, alternativa fattibli. Eh, hemm uh, ideat oħrajn hija cooling tal-ECNs u tal-protezzjoni tal-whistleblowers. Fuq il-cooling off, għal impiegati tal-ICNs un biex nevitaw interessi konflitti ta' interessi, id-direttiva tkissemmihom dawn l-aspetti. U tajt illi għal periodu raġonevoli wara illi jitilqu mill-post tagħhom m'għandhomx ikollhom l-istess okkupazzjoni kompatibbli Eh, illi eh, introduċu eh, periodi ta' cooling off iktar rigorużi u namlu prevenzjoni tagħhom illi niprevenuhom milli jihdu xogħlijiet fis-settur privat ek namlu ek, nkunu għedin kontraproducenti. Umbat fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-whistleblowers individuali, kif inu proposti mill-SND u fl-emenda 40 aħna nħossu illi dana huwa konċett kontroversjali għax ħafna stati membri mandomx eh, din il-prassi stabilita tkun anki kontroversjali li nintroduċu dispożizzjoni ġenerali minn ma jkonna dibattitu xera jew evalwazzjoni xera. F'ċerti stati membri dawn ir-regoli jistgħu jkunu problematiċi eh, fuq il-garanzija ta' anonimità għal dawk li jagħtu l-informazzjoni. Barra minn hekk la bosta direttiva tintroduċi proposti fuq il-proposti tal leniency. Dina kienet ta' suċċess fil-passat fil minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel prevenzjoni tal-kartelli. Ħafna stati membri għandhom esperjenza pożittiva b'dawn il-programmi tal inc U allura jena nħossi li l-introduzzjoni ta' protezzjoni tal-whistleblowers individuali mhux neċessarja. Però nħoss illi l-opinjoni edha tati valur la abbozz tal-direttiva u nitlob il-appoċ minnaħa tal-membri kollha tal-imko. Grazzi Rosa. Essendi Shadow Rapporter Maria Grappini però li kola qed jitkellem floka. Grazzi President. Maria titlob skuza, ma stax tkun prezenti għax et qed sem anki fil-votazzjonijiet fil-libe il-shadow tal-grupp tana titlob il-Sinjura Majdela għal kooperazzjoni tajba u tilqa il-rizultati <clears throat> din il-proposta ta' direttiva hija essenzjali biex tigarantixxi bisħieħ ir-rispett tal-prinċipju u tal-liġijiet biex tippermetti li l-autoritajiet nazzjonali kompetenti jistgħu jkollhom seta ta' applikazzjoni iktar effettivi biex bekk ikunu nistaw na, naslu għal eh, prezz għal servizzi u prodotti bi prezzi tiktar baxi għal, għal kulħat. Il-grupp SD eh, prezenta 14 l-emenda għal policies tal-kompetizjoni u għal dini raġuni l-autoritajiet nazjonali l kompetenti fuq livell nazjonali għandhom minnaħa wahda ikollhom eh, leġislazzjoni <clears throat> xerqa dawn għandhom jiġu applikabli fl-Unjoni Ewropea kollha. U għandhom minnaħa l-oħra ikollhom anki risorsi finanzjari biex ikun jistgħu jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom speċifiċi u anki għal biex jagħmlu training għal personal. Eh, il-kompromess tkellem fuq is-sanzjonijiet u il-kompromess ħari jagħti iktar flessibilità l istati membri u jgħid illi awtorità nazzjonali Eh, għal kompetizzjoni tista' eh, tati sanzjoni massima li mhux inqas minn 10% u bħala emenda il-grupp tagħna ukoll saħa illi għandu jkun hemm protezzjoni xirqa għal dawk il-persuni illi jagħtu informazzjonijiet fuq il-ksur tal-liġijiet tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Unittamaw illi fil-vot ta' għada jista' jkun hemm anki l-appoġġ ta' gruppi oħrajn. <clears throat> Grazzi, ma nara li għawħat minnaħa tal-ICR u fesem l-alde nishtejni ringrazzja jiena, il-rapporter, aħna kontenti bil-rizultat ħari, inħossu lan il lan prinċipali minnaħa ta' kulħadd u li kolla l-autoritajiet nazjonali jaħdmu tajjeb u bil-bidliet li huma proposti nistgħu nilħoħda. Se jkollna vot ċar għada u jena kontenta bil-kooperazzjoni ma' xedaw zoħrajn fuq dan il-fajl. Jekk memx talbit oħra għal eh, kelma nistaw nalqu il-laqa illum u nintaqaw għada fid-disa. Grazzi ħafna.